indirizzat mhux biss l-Litwanja illi eh, se jsir il-19 il-pajjiż illi jadotta l-euro is-sena d-dieħla. F'dawn l-aħħar jiem u ġimat f'posta partijiet tal-Ewropa kien hemm ħafna uh, maltembati li laqtu ħażin ħafna ċittadini Ewropej kien hemm arar, eh, xtut sħaħ li terqu u kien ħafna ħsara kkawżata mill-maltemp f'bosta pajjiżi. Din il-kwestjoni se tiġi diskussa f'dan il-Parlament fi frar il-Parlament jixtieq eh, jesprimi s-solidarjetà tiegħu ma' dawk kollha li huma ikkonċernati. Naħseb illi l-entitajiet tal-Unjoni Ewropea u l-autoritajiet tal-Istati membri se jieħdu azzjoni uh, bl-inqas burokrazija possibbli fil-22 ta' jannar tal-2014 se tibda il-konferenza eh, dwar is-Sirja taħt il-tmexxija tal-ġnus maquda din il-laqa se tlaqat rappreżentanti tar-reġim ta' Sirja u l-Oppożizzjoni flimkien ma' imsieħba internazzjonali sabiex dawn iwittu it-triq eh, għal waqfa mill-ġliet u l-formazzjoni ta' gvern transitorju. Is-sitwazzjoni diffiċli li hemm fis-Sirja edha eh, teddet l-organizzazzjoni ta' din il-konferenza li hija konferenza importanti ħafna u l-Unjoni Ewropea talbet lil parteċipanti kollha biex jattendu din il-konferenza eh, kifini eh, fid-data li eh, intazlet għalija. Eh, anki l-gruppi fil-Parlament Ewropew għamlu l-istess appell dan il-Parlament se jkompli zommajneħ fuq l-izviluppi fis-Sirja u jagħmel da kollu li jista biex iwaqqaf dan il-ġlit illi għaddej fis-Sirja bħalissa. Sinjuri. Smajt li s-sur Brock ġi attakkat f'diskors tal-President Rumen. Rapporti fil-medja jajdu illi saru paragoni bejn dak il għal is-sur Brock fuq is-suġġett tal-immigrazzjoni u stqarrijiet tan-Nazis. Dan huwa suġġett li jiena se nidħol fih imma jkolli najt li dan il-paraguni man nazis huma inaċċettabbli. Is-Sur Brock huwa raġel ta' integrità kbira. L-abbozz tal-kalendarju għall-2015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 L-autoritajiet ta' Danimarka għallu li il sur Jensen se jiġi sostitwit mis-sur Jorgensen mit-13 ta' Deċembru, b'effett mit-13 ta' Deċembru 2013 l-autoritajiet kompetenti ta' Polonja għallu li li ġeweletti żewġ membri b'effett mill-17 ta' Deċembru ta' l-2013 is-Sinjura Lena Kolaska Bobinska qed tiġi sostitwita mis-Sur Zalewski u s-Sur Trafskowski u kol qed jiġi sostituit. Skont ir-regola erba ta' regoli tal-proċedura il-membri il-ġodda nilqawhom fosna u skont il-paragrafu 2 huma jistgħu eh, jattendu is-seduti tal-Parlament u jipparteċipaw fl-entitajiet tiegħu dejjem sakemm ma jkun hemm ebda oġġezzjoni għal ħatra tagħhom u għall-kondizzjoni li juma jiffirmaw dekerazzjoni li ma jagħmlux xogħol ieħor li wan kompatibbli mal-kompiti li se jaqdu fil-Parlament Ewropew. Is-Sur Godfrey se jitlaq ukoll mill-grupp ta' l-FD e u eh, mill-9 ta' jannar ta' din is-sena l qoddim se jkun parti mill-grupp ta' membri mhux allinjati, mhux affiljati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 tul din il-ġimma jena se nifirma żewġ atti oħra illi ġew adottati skont din il-proċedura it-titli ta' dawn l-atti se jiġu publikati fil-minuti ta' din is-seduta. U issa nagħtu daqatajn lejn l agenda għal din il-ġimma m'hemm ebda proposta għal MND u bidliet fiha l agenda Sur Huntis fuq l-agenda. Grazzi ħafna, Sur President, Peressa qed nitkellmu dwar komunikazzjoni, irrid ngħid illi fil-ċermonja tal-bidu eh, tal-Presidenza Grega. Stenna ftit jgħid il-President lil kellim. Aħna l